Eh, il-punt fuq l etiopja u s-situazzjoni fl etiopja nibdew billi nisimaw il-rapporter eh, l-Onorevoli Sebastia. Grazzi ħafna, President. L-ewel net jena nishtiq nifraħ għal-konsensus li l-ħakna fuq din rizoluzzjoni. Din hija rizoluzzjoni twila u komplessa u dan huwa inevitabli meta nitkellmu dwar l-Etjopja għaliex il-punt ta' huwa ċar li rridu nitkellmu fuq u hawnhekk ir-repressjoni tal-gvern kontra manifestazzjonijiet paċifiċi minn agrikolturi u rajja illi qegħdin jiddemostraw għaliex iridu iwessaw it-termunicipalità Addis Abeba. Uh, Dawn il-manifestazzjonijiet ġew repressi u skont il-xieda ta' drittijiet attivisti ta' drittijiet tal-bniedem mietu 150 ruħ. Issa, għallek il-tul ta' din ir-riżoluzzjoni nixtieq ukoll ngħid dwar xi ħaġa dwar dak li huwa għaddej b'mod ġenerali fl-Etjopja. L-Etjopja huwa pajjiż fejn id-demokrazija ma teżistix hija sekwestrata minn reġiment ta' partit wieħed pajjiż li jipprattika repressjoni fuq ħafna gruppi etniċi, ħafna eh, grupp ħafna mill-ċittadini tal-Etjopja qegħdin jaħarbu mill-Etjopja u jiġu l-Ewropa. Qegħdin isiru arresti arbitrarji, eh, persuni jiġu eh, perseguitati, anki l-NGOs ma jistawx jaħdmu. Aħna m'għandniex aħna il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun waħda li titlob attenzjoni u rispett tad-dikriti tad drittijiet tal-bniedem kollha li jinsabu fil-Kostituzzjoni stess tal-Etjopja L-Etjopja huwa wieħed mill-pajjiżi l-iktar f'art fid-dinja meta morna aħna rajna livelli ta' miżerja li wieħed assista jimmaġinhom u l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar benefattur tal-Etjopja. Aħna rridu nieħdu opportunità minn din il-pożizzjoni sabiex niżguraw li l-Etjopja tħares id-drittijiet tal-bniedem u tirrispetta. Inkella kuna qegħdin immorru kontra l-valuri fondamentali tagħna stess. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Adinolfi. Grazzi, President. Il-libertà tal-espressjoni għanda hija xi ħaġa li għandha tkun imħarsa. Aħna l-koll għanna l-qalbna il-prinċipji ta' drittijiet Eh, ta' bniedem għaliex mingħajru ma jistax ikun hemm demokrazija ġenwina għalhekk aħna rridu illi malar kemm jista' jkun jinħolloq dialogu politiku inklusiv u trasparenti bejn ir-rappreżentanti politiċi kollha tas-soċjetà ċivili u tal-popolazzjoni. Il-kontinent Afrikan huwa wieħed sabiħ ħafna li fih ħafna riżorsi imma qed ibati il-kolonjaliżmu salvaġġ il-pajjiżi Afrikani għandhom jinataw il-possibilità illi jgħumu fuq saqajhom permezz ta' għajnuna kummerċjali. Għaliex ħafna drabi aħna naprofettaw ruħuna minnhom u naħbu dawn l-affarijiet li rridu niprofettaw minnhom eh, taħt ftejmi ta' assoċjazzjoni u ta' kummerċ ħieles. Kellim li mis, gruppi etniċi bħala Roma u l-Amħara etibatu ħafna minħabba il-xol tal-oppozizjoni li għamlu fl-Etiopja umma il-mira ta' violenza organizzata ġifiri minkejja l-fat li l-Etiopja sejra tajjeb termini ta' tkabbir ekonomiku u uman il-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għada lura ħafna l-ekonomija li għam mill-gvern eh, naraw li l-gvern ma jħallil il-ħat jiftaħal u ħat ma jista' jesprimi ruħu l etiopja hija ħabs għal eh, meċeja tal-oppożizzjoni u hemm il-pjan biex eh, Addis Ababa titwessa lejn ir-reġjun ta' Oremira u eh, meta n-nies provaw forsi um, jiprotestaw spiċċaw eh, li 140 ruħ tilfu ħajjithom. Hemm bżonn ta' iktar libertà politika u jekk l-Unjon jekk l-Etjopja trid tkompli tieħu l-flus mingħand l-Unjoni Ewropea trid tibdel triqta. l-Onorevoli Pospisil. żewġ minuti, grazzi għannom tal-grupp tana jiena nishti nappoċċa din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni aħna qegħdin nitkellmu dwar kwestjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja għal dar boħra wara bosta xhur. Għaliex qed isaħħu affarijiet fl etiopja kif eh, għadna kif smajna. Uh, fl-aħħar ta' sena li għaddiet kien hemm iktar minn 140 ruħ li inqatlu waqt li kienu qegħdin jagħmlu dimostrazzjoni paċifika f'Addis Abeba. Dawn in-nies li huma membri tal-grupp Roma eh, grupp li huwa grupp etniku eh, ma jaqblux illi il-pjan tal-belt ta' Addis Ababa jinbidel u mbagħad dan se jitilfu il-merat fejn eh, jimirħu eh, il-bejjem il tagħhom Għallek aħna għedin nerġaw niddiskutu dan il-pajis għalli aħna imħazbin dwar l-istat ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u għacċar li f'dan l-istadju l-Unjoni Ewropea trid tipprotesta kontra l-imġiba tal-gvern tal-Etiopja il-mod kif jitrattaw l-oppozizjoni, eh, kif arrestaw il-mexxejja tagħhom, il-mod kif jaġixxu mal-medja il-repressjoni tal-libertà tal-espressjoni l etiopja u wieħed mill-10 pajjiżi fejn huma l-aktar maħqura il-ġurnalisti. Nistgħu nitkellmu dwar is-settur eh, li m'għandux eh, lan ta' lukru. Hemmhekk il-liġi fl etiopja ġifiri eh, hija tali illi wieħed ma jistax jagħmel xogħol mhux governattiv jew mhux bil għal raġuni taqliħ. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel xi ħaġa. Aħna rridu norbtu l-għajnuna finanzjarja li nagħtu lil dan il-pajjiż bil norbtuha mad sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja. Grazzi, President, Sur Kommissarju waqt li l-istati tal-Unjoni Ewropea biktar minn 500 miljon ċittadin mumiex eh, kapaċi jaqsmu bejnietom 160.000 refugġat eh, l etiopja laqat ħafna eh, ħafna iktar fl-istess ħin l-Etjopja huwa pajjiż importanti għal flus ta' migranti li qegħdin jaslu fl-Ewropa. Di sitwazzjoni nistgħu insolvuha jekk naħdmu flimkien u naraw x'inhu l-kawżi tal-immigrazzjoni. Il-Kummissjoni femitu dan u jiena kuntenta bil-qbil li kien hemm fuq l-Aġenda Komuni fuq l-Afrika li se tagħti 253 eh, miljun eh, euro għal arn tal-Afrika. Ma jiena mħasba x'wol se jkollu il-Parlament fl-iżvilupp ta' dan il-programm program minna l-oħra f'din ir-riżoluzzjoni aħna qed ngħidu lil fl-Etjopja problemi kbar ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem bejn 2014 u l-2020 biss mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp aħna se nagħtuhom 745 miljun euro. Sur Kummissarju, inti tista' tgħid li hekk se tinħoloq għodda sabiex il-fondi tal-Unjoni Ewropea ma iwaslux għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi fejn dan huwa possibbli. l Vergia. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President, Ja, l-ewwel riżoluzzjoni fuq l etiopia f'dawn l-aħħar 10 snin u dana jispjega l-fejn daqshekk twila imma eh, fl-Etjopja hemm ħafna repressjoni l-NGOs jitkellmu dwar abbużi, tortura, kriminalizzazzjoni tal-LGBTIs u e-, eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji. Barra minnek l-Etjopja ħafna nixfa wkoll katastrofu umanitarja se jinħalaq. Ħafna nies għandhom bżonn ta' lajnuna tal-ikel, ħafna minnhom huma tfal. Dan il-pajjiż għandu iktar minn 800,000 refuġat, rappreżentanti tal-pajjiż migratorji fl-Afrika li qed isiru pajjiżi ta' oriġini ta' akkoljenza u ta' transitu. Permezz tal-proċess ta' kartun eh, l-Etjopja titissir wieħed mill-imsieħba ewlenin għal-kontroll tal-immigranti l-Etjopja edha tilqa il-dawk il nies li l-Unjoni Ewropea miex edha ta' iżommom. Ma nistawx ikonna zvilup minn iktar demokrazija, iva, emurġenza l-Etjopja. Iva, l-Unjoni Ewropea kella rwol imma għanda tagħmel dan ukoll billi tara illi il fl-Etjopja drittijiet ta' kulħadd ikunu mħarsa, inklużi dawk tal-minoranzi etniċi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Panzeri. Grazzi għal bosta xur fl-Etjopja l-abitanti ta' Oromo edin ikunu imkazbra u maħqura. Mah Fl-modi diġa kien hemm problemi minħabba dan il-tkabbir ta' Addis Abeba li ħalla ir-rajja fil-stat ta' faqar minn meta bdew il-protesti s-sitwazzjoni hija kritika nqatlu 140 manifestant u ħafna ġew midruba mill-forzi ta' sikurezza f'waħda minn dak li tista' titqies bħala l-lar kriżi umanitarja f'dan il-pajjiż. Għalhekk aħna nitolbu illi tieqaf il-vjolenza ksur ta' drittijiet tal-bniedem, tortura u intimidazzjoni politika. U għalla volja aħna nirrikonoxxu l-impenn tal-Etjopja f'kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea fil kwistjoni tal-immigranti rifuġati, Alla meta wieħed iqis illi eh, l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna flus l-Etjopja rridu niżguraw illi l-flus jintużaw sew sabiex ma jkunx hemm ma jintużawx għal aktar ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż għannom tal-gruppi politiċi, għannom tal-grupp SND, l-Onorevoli Anna Gomes. Il-repressjoni tad demonstranti f'Addis Ababa fejn li waslet tal 150 persuna mejta hija l-aħħar eżempju ta' politika brutali tal-gvern biex sikket kull tip ta' oppożizzjoni jew kritika tal-gvern il-gvern iżomm il-poplu tiegħu eh, taħt vigilanza qawwija jarresta il-ġurnalisti, l-oppożizzjoni, studenti u għata eh, il-finanzjament estern għal organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem sabiex dawn ikollhom jalqu eh, il-gvern qed jaħtaf l-art, jkeċċ in-nies minn fuq l-art tagħhom stess, dan l-abbużi kollha qed isiru bl poċ u blajnuna ta' l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha li kontribwixxu għal budget tal-Gvern tal-Etjopja. Dan imur kontra il-valuri u l-prinċipji tagħna fil-fatt qegħdin noħolqu l-instabilità fir-raġun għaliex il-popolazzjoni ma hija disprata u dan jista' jwassal li fl-Etjopja Eh, itqu miktar violenza, rridu naraw ġara fil rebbi arbija fl-2011, rridu nżommu relazzjonijiet miftuħin ma dan il-gvern, imma rridu nġildu għad-demokrazija u rispett għad drittijiet tal-bniedem sakemm tem l-opportunità li namlu dan. L-Onorevoli Jakovčić. Grazzi ħafna, President. Il-lista tal-attivitajiet eh, antidemokratiċi tal-gvern tal-Etjopja hija twila wisq. Hija ħasra li l-Etjopja wieħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja ma mill-banda l-oħra din il-lista li tinkludi użu ħażin tal-liġi ta' kontraterrorizmu sabiex l-oppożizzjoni tiġi repressa u anki il-ġurnalisti saħansitra anki il-popolazzjoni ċivili dak kollu li huwa minoranza eh, fil-Etjopja qed jiġi repress. Hemm dan il-pjan għall-iżvilupp ta' Addis Abeba fejn fil-fatt l-art edha tinħataf mir-reġjun Oromea u minant il-poplu li jiex fuqa irridu nibdew nidjalogaw anki mal-Nazzjonijiet Uniti biex inkomplu natu l-għajnuna l-Etiopja għaliex aħna rridu nixtiequla la bizġiet lila u lill-poplu u ċittadini tagħha. L-Onorevoli Paloma Lopez Bermejo, grazzi President, nixtieq nirringrazzja lil dawk il-gruppi li permezz ta' xogħol komuni tagħhom ikkundannaw l-aġir tal-gvern tal-Etjopja u anke tal-sitwazzjoni ekonomika li hemm fil-qarn tal-Afrika minħabba l kriżi tar-refuġati. Iktar minn 700,000 fir-reġjun irridu naħdmu flimkien biex inbidlu s-sitwazzjoni neħilsu l-priġunieri politiċi u niżguraw li drittijiet tal nidem ikunu rispettati ma dana kollu responsabilità Ewropea għandha tmur lil lin minn dawn it-talbiet għal għall-azzjoni. L-ewwel net hemm responsabiltajiet ekonomiċi, l-inklużjoni tal-Etiopja fil-kommerċ globali f'kumpani multinazzjonali fil-reġjun edin ikomplu saħħu naqqas ta' ugwaljanza u naqqas ta' ċess għall-art. Il-popolazzjoni edha tiġi kondannata għal faqar u naqqas ta' servizzi soċjali. Il-pajjiżi Ewropej m'għandhomx jużaw pajjiżi terzi bħala ħabsijiet fil-waqt li huma jkomplu ma jirrespettawx id-drittijiet tal-bniedem. Aħna mħasbin li l-fondi tal-iżvilupp qegħdin jintużaw għal-anijiet ta' sigurtà interna u mhux għat-titjib tal-kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi fir-reġjun. Dawn huma l-affarijiet, kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi li jridu jkollhom rwol prioritarju u mhux sempliċement ta' biex ta' parsi nitfaw l-bżar flajni biex ta' parsi għedin namlu xaħġa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 tantu hekk li anki il-progress soċjoekonomiku ekonomiku eh, waqa fil-pajjiż. Fl-Etjopja qegħdin naraw ħafna ksur ta' drittijiet ċivili. Il-protestanti ma jistawx jipprotestaw, is-soċjetà ċivili repressa, il-medja maħkuma il-ċensura fuq l-internet din hija r-realtà tal-Etjopja. L-Unjoni Ewropea hija donatur importanti ta' fondi l etiopja u għanna nużaw l-istrumenti kollha li għanna dispożizzjoni tagħna biex niżguraw illi il-flus tagħna ma jintużawx ħażin. l etiopja għandha ħafna potenzjal u aħna għandna id-dmir illi ntuhom daqqatit imma s-sitwazzjoni attwali hija sitwazzjoni ħażina u għandha tinbidel malar kemm jista' jkun. Eh, Paldies. Uh, Naddu issa għal proċedura catch the eye. Grazie President. Flimkien ma' kollegi tiegħi jiena konvinta li l-attivitajiet ta' repressjoni kontra iċ-ċivili u l-ġurnalisti miex mhix ħaġa sabiħa li tal-gvern Etjopja. Din il-kriżi probabbilment hija biss il-quċċata tal problemi li hemm. Infakk għandna nfakru lill-gvern tal-Etjopja li għandu jkun gvern ta' pajjiż demokratiku żmien tal-imperju antik għadda sa għanna nikkondannaw u għandu jirriflettru ukoll flajnuna l-innatu għom. Grazzi. daw l-aħħar xarejn il-gvern Etiopian qatel 140 ruħ li qed protestaw kontra l-espansjoni tal-kapitali. Dawn nies li eh, kienu jaħtfulhom l-art tagħhom, il-maġġoranza bdiewa. Mill-2011 kien hemm sitwazzjonijiet simili wkoll kien studenti li kienu qed jiddemostraw kontra l-pjan il-reprezentantu li Federica Mogherini eh, għandha tiġi mitluba li tinvolvi ruħa forma kostruttiva biex biddel is-sitwazzjoni. Il-gvern fil-poter fl-Etiopja eh, għandu intenzjoni li jirtira dan il-pjan biex forsi jottieni l-paċi soċjali. Imma m'għandniex nippermettu li din il-dimostrazzjoni eh, ta' isu ta' buona volontà tingannana. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tuża kull mekkanizmu biex ma taqax fl-ingan tal-gvern tal-Etjopja. Grazzi ħafna. Fissem il-kommissarju, il-kommissarju Mimika. Grazie ħafna, President, onorevoli membri. L-Unjoni Ewropea u l-Stati membri għandhom dialogu eh, regolari u frank mal-Etjopja fuq kwestjonijiet ta' demokrazija u u drittijiet tal-bniedem. U l-messaġġ tagħna dejjem hu li l-iżvilupp ekonomiku u soċjali għandu jkun assoċjat ma' drittijiet politiċi u politiki biex eh, u soċjali biex ikunu sostenibbli. Libertà tal-espressjoni u eh, l-dritt tal-assemblea paċifika huma bażi biex wieħed joħloq pajjiż iżjed eh, ekonomikament u soċjalment avanzat Għalhekk l-Unjoni Ewropea qed issegwi mill-qrib eh, dawn eh, il-protesti li saru kontra l-proposti ta' espansjoni ta' eh, Addis Ababa. Kien hemm ukoll ehm, problemi fiż-żona mħara li rċivit inqas attenzjoni fil-mezzi ta' xandir. Huma bażati fuq differenzi etniċi. Sani għaddiet il-kellim tal-Unjoni Ewropea talab li jkun hemm ehm, soluzzjoni paċifika u li jkun hemm dialogu kostruttiv. Aħna tlabna li jiċċaraw il-każijiet fejn kien hemm violenza u u abbuż kontra protest, qed jipprotesta u li e, jinstabu nies responsabbli. Aħna qajjimna dawn it-tħassib mal-awtoritajiet tal-Etjopja f'Addis Ababa u kif ukoll fi Brussel meta l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Etjopja eh, ġi żar lil um, eh, Viċi President Morgarini. U qal li l-pjan ta' espansjoni ta' Addis Ababa kien ġi abbandonat. L-Etjopja qed tiffaċċa ħafna sfidi oħra. Qed jaħdmu wkoll mal-gvern. Il-popolazzjoni żdidet ħafna f'dawn l-aħħar snin il-fuq minn 100 miljun persuna. Din hija sfida kbir, kbira ta' klandu jaqsam, impjegi, eh, servizzi u eh, tnaqqis fil-faqar. Eh, l-impatt ta' nixfiet li kienem waslu għal fuq minn 10 miljun persuna da' bżon ta' ikel, apparti 8 miljun li ġiġa ċivu program eh, għajnuna il program eh, tal-gvern. Dana huwa ta' periklu għall iżvilupp ekonomiku, politiku, ekonomiku tal-pajis. U f'dan il kontest l-Unjoni Ewropea għadħat kompli tejn politikament u finanzjarjament biex ittajjeb is-sitwazzjoni ta' dritti tal-minna fil-Etjopja. Imma fl-istess ħin biex tappoġġa l-isforzi paralleli biex naqqas eh, il-faqar u kif ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bnedem l-Etjopja huma l-ikbar eh, l-ikbar beneficjarju tal tal-745 miljun ta' għajnuna l-Unjoni Ewropea u hemm ħafna eh, għandha ħafna benefiċċji biex tindirizza wkoll eh, l-migrazzjoni irregolari u dak il-persuni refuġjati. Apparti għandha bżonnijiet kbar, l-Etjopja għandha l-bibin miftuħ, u bibin miftuħin u tirċievi eh, ħafna nies u għanda l-fuq minn 700 telf refugjat u għanda bżonn nepoġġawum fuq dil-kwistjoni bil-programm ta' ħarsin u għajnuna għal korn tal-Afrika. L-Etjopja huwa sieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea fas ħafna aspetti, migrazzjoni, ġeddi l-feklim, stabilità eh, u paċi. Għanna involuti f'involviment konstruttiv li huma importanti għall-Ewropa. L-Etjopja u għall reġun innifsu. Fl-istess maniera l-Unjoni Ewropea ħad kompli tisħaq l-importanza tad drittijiet tal-bniedem fl-Etjopja u tappoċċa il- Eh, tappoġġa l-pajjiż fir-rispett ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħha. Grazzi President. Hvala, dziękuję bardzo panie Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna. Eh, ċevejt seba abbosta rezoluzzjoni nixtieq nala id-dibattitu u nivvutaw fuq immedjatament li nkunu lestejna daw id-dibattiti. Naddu fuq l-aħħar punt tal-aġenda l-Korea ta' fuq. Nixtieq bir rapport nibda bil-rapportez, Valerie Skrelek. Mannix mikrofonu. Absolute breach of the rules what you are doing. Dak li qed tagħmel huwa kompletament kontra regolamenti. Aħna qegħdin xi 40, 45 mill-700 li eh, għaw. Tista' tgħid li sur President għaliex dawk li għamlu l-isforz eh, aħna ma t-permettinux permettinix titkellmu taħt il-keċ għaj u li għaxi raġuna li tattadinna l-kelma ma tkunx ħaġa kolleġja li jek tajdinna qabel xinu ma l-proċeduri u kif ħat implementa jent. Meta ħatina l kelma jew le